kummissjoni fuq l-irdupjar ta' kapacità tal-pipeline North Stream u l-impatt fuq eh, l-Unjoni Enerġetika u s-sigurtà ta' forniment. Naddi il-kelma l sur Schmidt fisem il-Kunsil. Sur President, Onorevoli, il-suġġett sigurtà tal-provista fil-qassam tal-enerġija u l-ħtiġa li jkun hemm kollaborazzjoni qrib iktar internament mal-imsieħba tagħna hija waħda mill-prioritajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Dan is-settur huwa wieħed importanti mill-lat ġeostrateġiku sfida kbira ħafna l-Unjoni Ewropea. Għalhekk ħafna miżuri diġà tieħdu fl-modi nixtieq nitkellem fuq l-implementazzjoni ta' tielet pakket fuq is-suq intern id direttiva fuq il-enerġija li u l-efficienza enerġetika li s-saxħa l-indipendenza tagħna l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni l parlament Ewropew u l-Kunsill fuq l-Istrateġija Ewropea għas-sigurtà enerġetika, il-kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-huma tal-viċinat il-ġirien tagħna. Il-Presidenza tikkonsidra illi dan huwa pass importanti ħafna qabża ta' kwalità fis-settur enerġetiku fuq livell Ewropew u tisħiħ ta' sigurtà tal-provista. Hemm ħames dimensjonijiet importanti is-sigurtà tal-provista fis-suq intern tal-enerġija li jkun integrat bisħiħ l-effiċenza enerġetika, tnaqqis tal-emissjonijiet u ir-riċerka u l-innovazzjoni. Fuq dan l-aħħar punt nixtieq infakkar li l-Presidenza organizzat fil-Lussemburgu reċentement il-ġimgħa tat-teknoloġija enerġetika illi għaqdet iktar minn 600 espert ministri tal-enerġija kif ukoll kapijiet tal-intraprizi kif ukoll l-imprendituri fil-qassam tal-enerġija li tiġġedded. L-Unjoni tal-Enerġija u koll saħħaħ il-kooperazzjoni reġjonali fil-qassam tal-enerġija. Kooperazzjoni tippermetti illi insaħħu l-integrazzjoni tas-suq u dan permezz ta' tfaddil u noħol u enerġija tal-investiment. U għalek fil-qafas tal-implementazzjoni tal-Unjoni l-enerġija mod partikolari ta' tisħiħ ta' sigurta tal-provista taħħa fil-gas, il-Konsil jistenna l-Kummissjoni Ewropea tressa fl-2016 jidilli sensiela ta' proposti fuq il-provvista tal-gas naturali. Il-presidenza segwi il-ħidma preparatorja anki dawk li huma l-konsultazzjoni pubbliċi fuq dawn il-kwistjonijiet. Issa, mod iktar preċiż eh, dan il-proġett ta' estensjoni ta' Nord Stream, il-Kunsill sissa ma dottax pożizzjoni uffiċjali. Dan huwa proġett kummerċali bejn intrapriża Russa u dik tal-Ponent u l-Presidenza taf biżgur li dan il-proġett se jwassal għal ċerti sfidi li jistaw ikun tal-qassam tal-enerġija, ġeopolitika, ambientali u ekonomija u tressa u kol kwistjonijiet fuq il-kontribuzzjoni tal-proġett għal dik la diversifikazzjoni tal rotot tal-lejun ta' provista tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea kif ukoll kol l-impatt fuq pajjiżi oħra. Minnaħa taħħa l-Kommissjoni assisa ta' trattatu tar rispett tal-leġislazzjoni komunitarja għanda id li teżamina dan il-proġett fid-dawl tal-qafas legali stabilit mod partikolari tar-regli li għandhom xaqsu massu intern. Il-Presidenza tixtieq tiżgurakom li dan il-fajl huwa segwit mill-Kunsill se kompli il-presidenza se tkompli illi tavvanza l-implementazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija b'mod partikolari it-tisħiħ tas-sigurtà tal-provista u l-indipendenza enerġetika tal-Unjoni Ewropea fejn tagħmel parti wkoll l-iżvilupp u l-promozzjoni tal-enerġija li tiġġedded. Enerġija u klima smajna ħafna messaġġi llum fuq il-klima dawn huma jaqbdu jitfit. Grazie ħafna, Onorevoli Ministru. Commissario Miguel Arias Cagnet. Grazie, Presidente. Onorable Members. Membri onorevoli, permettu li nibda billi insaħħa messaġġ ewlieni. Forniment sigur tal-enerġija eh, l bliet Ewropej hija għan importanti ħafna Għalhekk aħna rridu nassiguraw is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u għalhekk aħna ipproponejna tibdiliet għal ftejimiet intergvernamentali sabiex ikunu konformi mal-għanijiet. Huwa għalhekk ukoll li aħna ikkumpenjajna ruħna nagħmlu diversità ta' rotot u fornituri. hemm bżonn li natu l istati membri sorsi potenzjali ta' gas U għalek aħna edin naraw su li qed jikber tal-LNG. Aħna nkunu qegħdin ninvestu u naħdmu sabiex ikonna konnessjonijiet aħjar fl-Istati Membri qed nagħmlu progress tajjeb. u għankunu qegħdin nagħmlu konnessjonijiet anka fis-suq intern. Per eżempju, fil-xlok ta' Mal tal-Europa ħajkunu ħajkunu qegħdin tejbu il-konnessjonijiet u hemm il-Mirkat Pipeline li ħajżit il-kapaċità tal-gas bejn il-Peninsula Iberika u l-komplement tal-Europa u nittamaw li diħat tkun operattiva sal-2020. Għanna wkoll l-ewwel wasla ta' 10 metru kubu Ehm, permezz ta' Trans Anatolian u Trans Adriatic Pipelines. Mela, il-ġimma id-dieħla ħannaraw xi ħaġa li tasal għal frott meta taraw l-interkonnettur tal-gas ħajkur ftejim tal-interkonnettur bejn Polonja u Litwanja u dan u investiment ta' 300 euro, miljon euro. U nix ma nistax ma ninfisizzax kemm huwa importanti dan kollha li x'kifini bħalissa l-Unjoni Ewropea għada s-sera fuq ir-Russja għal gas u hemm parti minnu li għaddi mill-Ukrajina. Issa għaddu għal Nord Stream 2. Kummissjoni ħadet nota tal-sim tal-shareholders, tal tal-nazjonisti għal eh, Nord Stream Pipeline. Lew ħagġa rridu najdu u għal Nord Stream 2 għadu proġett kummerċali u ovvjament issa fidej l siħeb kummerċali jara li ma l-ħjar infrastruttura li jom, imma għan kunu ċari bħal kwalunkwe pipeline iħor fl-Unjoni Ewropea dan irriti jirrispetta bisħieħ l-liġi tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari it tiret pakket tal-ferroviji iżda u koll ir-regoli tal-kompetizzjoni xiri pubbliku, ecc. Kummissjoni ħat tagħmel evalwazzjoni stretta biex tara eh, il-qafas regolatorju u dini xi ħaġa li ħassir fuq il-mertu tiegħu. Il-kapaċità mir-Russja qed tintuża biss madwar 50% u din hija aħjar mill-bżonnijiet taqbess il-bżonnijiet tal-Unjoni Ewropea. Jekk timbena Nord Stream 2 ħajżid il-kapaċità tagħna aktar il-Kummissjoni tappoġġa bisħiħ l-isforzi sabiex nassiguraw li l-Ukrajna hija u ħatibqa' rotta ta' tranzitu stabli u ta' min serraħ fuqa. Nishtiq nefasilza l-Unjoni Ewropea għadha miftuħa għal gas Russu u għana u li Russja tkun fornitur ta' min serraħ fuq. izda nixtiq naraw kol li trasport għal gas Russu jidħol fil-istrateġija ta' diversifikazzjoni tagħna u li l-fornituri Russi bħal kwalunkwe fornitur ieħor fl-Unjoni Ewropea jaħdem skont ir-regoli ta' kompetizzjoni tas-suq tagħna. Grazie. Grazie, Kommissario. Iniziamo. Grazie, Commissario. Ejn nibdew diskussjoni issa. Il-kellima fisem il-gruppi mela fisem il-PPE għanna il-President Buzek. Grazie ħafna sur President, Kommissarju. Jina nirrispetta il-libertà ekonomika. Il-negozji ovvjament irridu jagħmlu il-flus Meta niġu għal Nord Stream 2, aħna għanna ċertu riservi fuq dawn iż-żewġ elementi. Huwa diffiċli ħafna li wieħed jitkellem fuq il-profitti għaliex. Dan għaliex l-infrastruttura eżistenti qed tintuża biss sa madwar 50% ta' kapaċità tagħha. U li Eh, namlu iżjed pipelines taħt il-bahar u jiswa iżjed flus minn li jekk naddu minn fuq l-art, jiġifieri kif dan u kif jista' jkun li dan huwa vjabli ekonomikament u Nord Stream 2 imur kontra l-idea ta' sigurta ambientali u l-obbligi li għandhom l-istati membri dan il-fornitur ħajkollu pożizzjoni dominanti fis-suq, ġifiri monopolju. qed isir studju bħalissa ġivri ma nistgħux naraw bħala bħala intrapriża kummerċjali purament. U dan għaliex qed jagħti lok ukoll għal tensjoni politika u din hija xi ħaġa li diġà għaf f'North Stream wieħed. Dan huwa periklu għall imsihba tagħna. fil-zona fil zona tal viċinat Aħna qegħdin nippretendu li il-Kummissjoni Ewropea tagħmel l-almu tagħha sabiex tassigura li jekk ma jintlaħqux il-kundizzjonijiet North Stream 2 tiqaf. Grazzi. President Buzek, there is a blue card for you. Do you Għandek blue card, sur pre, sur buzek, tirrispondi? Iva, ovvjament. Is-sur e balzo. Mikrofonu. Sur President il-North Stream ħatati l-gas russu l-Germania b'mod dirett. Inti semmejt li kapacità e, eh, miex qed tintuża b'mod sħiħ bħalissa ġifieri li nibnu pipeline ġdid se jispiċċa jirdoppja il-kapaċità. Ma taħsibx li din il-kapaċità addizzjonali qed lesti il-Ġermanja għal każ addizzjonali fejn mhux ħajkollhom gas mill-Ukrajna?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 l-eżistenza, l-infrastruttura eżistenti qed tintuża biss 50%. Iġvi aħna diġà għandna l-potenzjal eżistenti li ma mużajniex kollu. Għalhekk jiena naħseb jekk nibnu konnessjoni ġdida għan xejn. M'hemmx ġustifikazzjoni. Għaliex, l-infrastruttura eżistenti mhux qed tintuża. Għalhekk forsi forsi ma fimtunix sew. Grazzi. Issa sur Zanonato fisem il-grupp tal-Alleanza Progressista ta' Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi President, grazzi Ministru, grazzi Komissarju. Jiena mħasseb ħafna fuq il-fatt li se tirdoppja l-kapacità ta' Nord Stream. Għax ek jiġri illi se nżidu d-dipendenza tal-gas russu u se naqsu il-rotot ta' transitu mill-Russja għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Illum għandna tlieta Nord Stream, Nord irdupjat, Gamal mill-Bielorussja u, u, u l-Ukrajna. U il-problema hija tal-diversifikazzjoni. Jekk innaqsu rotot, diġà ikun hemm inqas possibilità. Il-bilanċ se jitnaqqas bejn l-istati membri, specialment dawk li huma impenjati fil-bini eh, tal-pipeline ġdid. U għal daqstant is-sikurtà wkoll eh, tal-provvista hija problema oħra. U problema oħra eh, anki għall-Unjoni Ewropea imħabba il- fatt illi l-Ukrajna tinqata barra mill-rotta tal-gas u bekk eh, l-vant tal-Europa eh, se tkun esposta għall-influenza russa. Ir-Russja qalet illi il fornitura għal GPS mill-Ukrajn se jispiċċa fl-2020 għal daqstant. Eh, E, e, e, dan il-pajis se jitlef ħafna tħul illi mhux ħaġa tajba għal stabilità tal-pajis u anki però problema għal vant tal-Europa kollha. Il ħal oħra is-South Stream ġiet ħadet waslet fit-tieni post Eh, u imħabba anki kritika illi eh, eh, titallem, qed titamel il-Nord Stream. Issa ngħaddu għal Sur Grobarskik. Grazzi, President. Si xiftit xi sena ilu waqt id-dibattitu aħna tlabna lill-Kummissarju għala il-Germania edha tiħu sem fil-bini tal-Nord Stream, anki jekk il rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew kienet kontra dan l-investiment. U und eh, għadna illi mustan għamlu xej iktar, pero eh, sena ilu ġimit eh, lup il-komissarju Ettinger għalix il-Ġermaniżi reġaw għamlu uh, użu mill-dritt għal biex jibnu da, ir-risposta e, e kienet li din hija inizjattiva privata u l-gvern Ġermaniż ma kellu lebda impatt fuq il-fond, lebda influenza. Jiena xi ftit ġranet ilu saqsejt lill-Kummissarju x'inija il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq il-bini tal-Nord Stream 2 fil-pakket tal-enerġija u anki e, E, e, u risposta tal-kummissarju irrepetijaw e, e l-istess illum għal li din hija inizjattiva privata u il-Kommissjoni manda l-ibda influenza. Il-Nord Stream se tagħti kull sena 150 biljun ta' metri kubi ta' gas. E, <clears throat> u dan et imur kontra l-idea ta' diversifikazzjoni ta' sorsi tal-enerġija għall-Unjoni Ewropea. B'mod iktar partikolari dana jirrigwarda l-pajjiżi tal-Ewropa tal-ċentru għalix se jkollhom jaffeċċaw il-dominju ta' Russja. Bżonn ikun hemm reviżjoni fl-istati membri tal-obbligi illi jirrigwardaw il-politika tal-klima u anki il-pożizzjoni tal-ambjent. Eh, il-passività, il il-fat li dan il ftajim jaddi, musa jgħamil lebda differenza fuq il-differenzi fuq il-provvista il differenzi fuq il provvista tal enerġija Ija triq li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu fil fat Issa, eh, is-Sur Pedersen, Flisem li sijar. Grazie, Presidente. Nord Stream 2 huwa eh, kruċali għal su tal-enerġija, ta' tiret pakket u għall-Unjoni tal-Enerġija. Ir-Russja se jkun imsieħeb eh, għall-enerġija għal snin fil-futur. U dana għandu eh, eh, għandu jgħajna fil-deliberazzjoni tagħna fuq l-infrastruttura. Imma Russja u l-Gazprom apertament kienu kontra l-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex jiliberalizzaw il-swieq tal-enerġija u provaw jiminaw id-diversifikazzjoni. U aħna l-daqstant għanna eh, kull raġun li naplikaw l-iskrutinju kbir għal proposti tagħhom. Kif tafu l-Parlament Ewropew bħalissa qed jaħdem fuq l-anijiet u għal futur eh, tal-Unjoni tal-Enerġija fl-Ewropa. Jiena nixtieq inkun naf x'inhija l-evalwazzjoni tiegħek fuq kif l-Unjoni Ewropea tista' timxi l qudiem fid-diskussjonijiet ma' Nord Stream biex eh, biex, biex tinfluenza l-prinċipji ta' oħrajn. Il-Komissjoni tista' tajdilna kemm pajjiżi membri se jiggwidaw il-reviews eh, strateġiċi biex janalizzaw l-implikazzjonijiet ġew strateġiċi. Jiena nemmen illi ħafna pajjiżi għamlu evalwazzjoni tal-ambjent, però dawn ma, ma jinkludux eh, eh, l-kritika għal proġetti tal-infrastruttura. Għal dastant stant jiena nistaqsi il-kolm il-Kommissjoni jidħol fi dialogu mal istati membri rilevanti u jirrapporta lil parlament kemm minnhom jagħmlu evalwazzjoni ġeopolitiċi ta' eh, infrastruttura kritika. Nixtieq anki nista' nitlob informazzjoni fuq kif il-Kummissjoni ta' proċom dawn il-kwistjonijiet u nixtieq nistaqsi il-Kummissjoni biex tippubblika Eh, studju ġeopolitiku għal Europa kollha fuq l-implikazzjonijiet ta' eh, Nord Stream, eh, specialment fuq l impact fuq l-impatt fuq il-politika tal-ġirien. <clears throat> għal grupp issa GUE NGL l-onorevoli Silkotis. Grazie President l-irdupjar tal-kapacità ta' Nord Stream Pipeline e a risposta l-Unjoni Ewropea mhijiex kapaċi eh, eh, eh, ta' e, il-vojt fil-enerġija u hemm problemi fil provvista specialment fl-Europa tal-nofsinar. Illum hemm ħafna nis eh, qed jesprimu eh, dubbi fuq dan il-pipeline. U dana minkejja l-fatt li hemm stati membri fil-nofsinar tal-Europa li jibqgħu iżolati u għandhom problemi seri fuq il-provista tal-enerġija. Hemm ħaġa oħra wkoll rridu nikkonsidraw meta nitkellmu fuq il-Nord Stream Pipeline. Il-Kummissjoni trid tifhem illi trid tisfrutta għal massimu il-risorsi lokali tal-enerġija qed naħseb jiena fuq eh, dak li ġara f'Ċipru dan naħħarem anki fil-Mediterran fil-vant tal-Mediterran u anki fl-Afrika aħna qed nistennew mill-Unjoni Ewropea illi eh, tappoġġa dawn l-investimenti fis-settur tal-enerġija fil-Mediterran, speċjalment fuq il gass naturali u biex jiżviluppaw produzzjoni qawwija u nittolbu li jippreparaw strategija kompleta tal-enerġija biex jiggarantixxu provvista kompleta għal għal utenti kollha. Minna bekk mbagħad ma jkunx hemm e, e, lok għal tassib. E, issa turmes, l-ewwel nixtieq nirringrazzja. Ne Eh, la persuna li għamlet eh, l-inizjativa biex nieħdu dan eh, il-dibattitu. L-irdopjar ta' Nord Stream bejn Russja u l germania għadja dejja Ija, nistaw nistgħu anki nsejħulha provokazzjoni qiegħda timmina l-Unjoni tal-Enerġija u l-politika. l istrategija ta' Gazprom hija ċara biex jgħalqu il transitu mill-Ukrajna konsekwenzi kollha ġeopolitiċi u e, Eh, timxi kontra l-ekonomija tal-Europa tal-Vant, għax bekk se jkollhom provista aktar diffiċli iktar eh, li tqum, u eh, koll fl-istess ħin pożizzjoni dominanti. Din hija kontra l-interess tal-Unjoni e-, Enerġetika tal-Unjoni Ewropea u hija kontra solidarjetà u hija kontra wkoll l-interessi ġeopolitiċi fl-Ukrajna. Jiena żgur li la maġġoranza f'dan il f'din l-awra u l-maġġoranza anki tal-gvernijiet jaqblu miegħi, però Naturalment għanna lobbies importanti, il-gas eh, eh, ta' Franza u anki eh, il-Feren Unit. Diġa edin fil-kurituri tagħna biex jamlu lobbying tagħhom. Eh, Elija u jajduna dan huwa proġett kommerċali biss u mhux politiku. Naturalment għandhom għallejati eh, eh, eh, b'seta kbira François Hollandu, Angela Merkel. Allora l-mistaqsija tiegħi din, fejn hija l-koerenza tagħkom fuq il-politika tal-Ukrajna? Fejn hija solidarjetà mal-ġirien fl europa tal-Vant? U tajdunniex li dan huwa proġett kommerċali, dan huwa proġett politiku, dan huwa proġett esplosiv għal daqstant jiena jiena nishtiq li l-Kommissjoni eh, għanda tatina risposta ċara u għanna l-persuna ġusta unnek u jiena <laughs> jiena anki l president Tusk jiena jiddispieċini ħafna jekk dan il-proġett ma jassalx fl-agenda tal-Kunsilli Ewropej għalix għanna ninsewa l-Unjoni Enerġetika Ewropea. Jiena nishtiq illi Sinjora Merkel, Kamerun u Oland jispiegaw lil prim ministri l-oħrajn għaliex huma qegħdin jistaħbaw u qegħdin jaħarbu minn dan e, qegħdin jappoġġaw dan il-proġett li huwa daqshekk e, negattiv. Grazzi. Fisem l-FDD il-onorevoli Tamburrano. Kienem ħafna speeches li tkellmu fuq il-Nord Stream bħala problema, imma ħna nikkonsidraw anki bħala sintomu ta' kwestjonijiet li ma ġewx li ma salbux soluzzjoni. L-Unjoni Ewropea edha tard u għandha bżonn għal daqstant il-gas russu u għad nihda ħafna drabi u ħadd ma semana. Dawn huma għażliet politiċi illi qegħdin missu eh, bilanċi delikati ħafna ħadd ma ħaseb eh, illi namlu l-irdupjar ta' Nord Stream kieku ma kienx hemm il-problema tal-Ukrajna Dina hija pratikament gwerra birda ġdida. Aħna issa għanna nuqqas tal-Unjoni Politika u Demokratika u hemm ċerti stati li għandhom l-eġemonija u jihdu deċiżjonijiet kif iridu. Dawn huma wkoll kondizjonati mill-interessi kommerċali e li mhumiex qegħdin jaħdmu għall-interess ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Però l-maġġoranza ta' dan il-Parlament qed issostnu l linja eh, ta' dan tal-Euromark banek illi edin eh, edin ipoġġu fuq, fuq il-kubtejhom il-problemi fil europa tal-nofsinar. Eh, u il-problema anki ta' sanzjonijiet fil russja U dana et imur kontra eh, specialment l-Italja. Em il germania bil-profitti ta' Nord Stream u anki l-Ukrajna nsejnih. Dawnu ma kolla affarijiet li jidkom ta' fuqom so u għal daqstant aħna eh, għanna naġiċu fuq il-kawzi ta' dawn il-problemi għal futur tal-ċittadini su illi mux biss għandu jkunem transizjoni lejn id-dekarbonizzazzjoni biex ikonna l-ikbar sovranità ġeopolitika Ewropea eh, eh, imma anki politika differenti barranija biex naffermaw it-triq tagħna bħala seta e, illi hija qed il-paċi b'ħafna pajjiżi li seguna mingħajr ma nkunu diretti mingħand ħadd u ngħidu b'forza li kull stat membru huwa ugwali għall-oħrajn kollha. Grazzi ħafna. Per il gruppo Europa delle Issa fisem l-INF l-Onorevoli Baji. Commissario, kollegi, meta wieħed irid joqtol il-kelb tiegħu propju ħatmu jaqt jakkużah li għandu rabbja. Imma bħalissa qegħdin eh, naqtaw lit li titmana. U din hija eh, opinjoni mhux tiegħi biss. Jiena nixtieq nfakkar il-ġudizzju ta' ta' Assoċjazzjoni Franċiża tal-Gas fuq eh, intervista fil-Figaro li ġiet ippubblikat l-għada tal-abbandun ta' South Stream minnaħa tar russja illi l-Europa assolutament għanda timxi bil-gas russu ma nistax toqot minajru u anki il-direttur ġdid tal-Aġenzija eh, Nazzjonali tal-Enerġija konfermadda, id-dunarfu illi il- l-Okrajni u ma dawk li huma l-iktar irrabjati b'din id-deċiżjoni u dawn qegħdin ikomplu jakkużaw ir-Russja eh, però ma kienux jafu jiżguraw is-sikurtà tal-pipeline eh, illi eh, jekk Gazprom spiss eh, edet illi għala eh, il-flus eh, hija mħabba l-fatt li l-Ukrajna edha ddum fil- ħlasijiet. Wara eh, negozjati bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u Russja, il-Kommissjoni eh, komunikat f'Settembru illi eh, se tagħti 700 miljun lill-Ukrajna biex tkun tista' tipprovdi għal gas għalix il-Kommissjoni, eh, anzi 700 eh, biljon ta' dollari, għax il-Kommissjoni ti preferixi dollari u mux l-euro. Eh, xħasra. Pero Però l-Ukrajini ma jifmux e, xinuma il-konsegwenzi pratikament se jkunem iktar mibeda lejn Russja li huwa l-imsieħeb tagħhom storiku. Dana seta kien mar eh, a favur ta' South Stream eh, u a favur ta' pajjiżi oħrajn fil-Balkani, fil-Greċa, fil-Turkija, però fil-fatt hemmhekk il-Gazprom Shell, Eon u oħrajn illi eh, għal ftejim ta' Eh, smieħ għal biex jibnu dawn il-pipelines. Shell u se jkollhom kwoti xi 10% u dana eh, kien dan dan għaftajm li sar Vladivostok u aħna eh, nilqgħu dan il-proġett. Issa kemm il-Kummissjoni ma ta' rax kollox u ma tippruvax twaqqaf Eh, dan il-proġett. Eh, u għapro kontrat ta' żmien twil li garantixxi l-istabilità, aħna għandna bżon natu garanzija ta' paċi fl-Ewropa flok din il-gwerra birda eh, ġdida. <clears throat> Surbaji, għaw blu card għalik, enti tixtieq tirrispondi għal mistoqsija. Sura Deliċu sandek il mikrofono kollega, fil-fat aħna smajna diskors illi jitkellem fuq Gazprom bħala l-ikbar fornitur affidabli fl-Europa. Però kif tispiega situazzjoni f'Gazprom illi hija pratikament waħda mill-ikbar kumpaniji fl-Europa? Meta naraw bini kbir illi huma eh, tal-membri tal-bord ħdej Bosko u ħdej fil-Moska u kif tispjega illi eh, edha ta' ta' tiktar importanza l ġermanja mill-Ukrajna eh, eh, m'hemm xejn politiku fiha di kif tispjega illi l-Ukrajna fl-Ukrajna il-prezzijiet huma aktar oljin milli fil-Ġermanja. Kif tispjega di jekk inti ekonomista? Kollega, il-komment tiegħek hija qed tajt x'inija il- pożizzjoni ta' prinċipju lejn il russja li ġiet espressa fil-Parlament Ewropew. E, Gazprom dejjem ta' gas lill-Europa. Fuq dak li għandu xaqsam fuq id-differenza ta' tariffi dan ħabba fil-fat illi l-Ukrajna maħalsitx il-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 affarijiet eh, mhux veri. Eh, huwa impossibbli li mhux involuti anki l-gvernijiet. Il-Komissarju Kanjete jgħid li dan il-pipeline se jkontribwixxi għal diversifikazzjoni. Mhux veru da, assolutament. Umbat il-President Buzek forsi ftemna ħażin meta inti tkellimt fuq il-fornitura illi umbat terġa l-ura u taddi fl-Ukrajina. Hemm dejjem suspetti fuq Gazprom, anki naħa tal-Komissjoni Ewropea. Il-ħodor huma kontra il-karbonju u għal-faham u għal dak li ma jatix Eh, Gazprom. Jekk mbagħad inżidu l-Kummissjoni li m'għandha xej kontra il-fatt illi il-Polonja eh, tiġi esklusa minn Nord Stream, allora bat nifmu x'inhuma l-konsegwenzi għalina. Issa mhux qed jiġri hekk, però jista' jiġi jista' jiġri f'kull moment. F'kull każ, jekk il-Kummissjoni Ewropea ma tara illi mem lebda periklu f'din is-sitwazzjoni, allora anki il-Kummissjoni hija aġenzija ta' Gazprom. Grazie. La parola onorevole Karins. Onorevole Karins. President, Commissario l Europea. għanda djufija strateġika kbira, nifiri niddependu fuq l-importazzjonijiet, specialment ta' enerġija. U niddependu fuq min jiprofdi kolla li l-aru l kasta Russja. Imma għanna soluzzjoni. Soluzzjoni tkun di. Din noħol u Unjoni tal Enerġija eh, Ewropea u tlet pilastri ewlenin għal dan. L-ewwel naqxu d-dipendenza fuq l-enerġija, t-tieni nżidu l-kompetittività tagħna. U t-tielet niżguraw li eh, l-ejjunijiet ta' enerġija jiġu diversifikati. Nord Stream 2 għandu eh, land kompletament oppost ma tantx l-għaniet tagħna u d-dipendenza tagħna fuq ir-Russja ħadd iżdied. Ikun hemm tnaqqis fil-kompetittività u l-juni tal-enerġija ma mux ħajġu diversifikata, al kontrarju eh, ħajibqaw provista tkun dejjem mir-Russja. Illi qed tiġi rduppjata l-kapaċità ta' Nord Stream l-Ukrajina ħadd sib li l-anfisa iżolata u aħna qed nippruvaw nappoġġaw l ukrajina fl-Unjoni Ewropea u ħanitilfu u għed mill-mezzi biex namlu hekk. Is-sigurtà tal-enerġija mhux ħajkollha garanzija. Nistgħu waqfu da kollu l-ewwel nistgħu nagħmluha b'maniera politika u nistgħu nagħmluha simili għal dak li ġara f'South Stream li ġiet maqwa eh, politikament konna approċ legali u ntolbu l-Kommissjoni Ewropea biex tistħarreġ kif il-kontratti pejda u l-kumpaniji kbar ġew mfasla u l-provisti mm, Gazprom, ġifiri. Grazzi. Għaddessa għall-Onorevoli Balsitis. Grazzi ħafna, President. Indipendenza enerġetika tal-Unjoni Ewropea fuq ir-Russja hija wieħed mill-għanijiet tagħna eh, meta ħloqna l-Unjoni Enerġetika ġi firmat kontrat biex tirdoppja eh, l-kapacità tan nosem u dan imur kontra l-politika tan enerġija tagħna. Dawn il-ftehim eh, jevitaw stati membri oħra li ġew izolati mill minn networks ta' gas u zejt oħrajn. F'limma situazzjoni ħajsibu li l-lum infushom dawn il-pajjiżi pajizi bħal Litwania, per eżempju li rnexxiela tagħmel terminal tal-LNG mingħajr fondi tal-Unjoni Ewropea u pruvat tagħmel mill-aħjar tagħha biex tnaqqas l-ispejjeż enerġetiċi tagħha. Il-kumpaniji eh, privati jieħdu ġizirnijiet li jmorru kontra l-msieħba tagħna bħall ukrajina Bis qosija li rridu nagħmlu hija l-isforzi tagħna biex inżidu s-sigurtà tal-enerġija naqsu il-dipendenza fuq Russja u ninvestu biljuni fl-infrastruttura hija ħaġa li kienet eh, tajba. Wa skandlu. Il-Kommissjoni Marċevitx l-informazzjoni dwar daw il-kontratti. Dan huwa skandlu, skandlu kbir u għajjem mistoqsija dwar l-effiċenza tal-istituzzjonijiet tagħna. Nadu issa għall-Onorevole Fotiga. Grazzi ħafna. Il-pipeline ta' Nord Stream u u jibqa maniera ta' pressjoni fuq il reġun u fuq l-Ukrajina. Mhux biss nitkelmu dwar sigurtà tal-enerġija, nitkelmu nitkellmu wkoll dwar solidarieta eh, mill-Unjoni Ewropea. Ja, ħagġa ċara meta nżommu f'moħħla li għanna dan l istream tork ġdid li hemm argument ekonomiku wara dawn wara iż-żewġ proġetti imma qed jiġu soġġetti għal propaganda u importanti li d-dibattitu jisir fil-qafas adekwat, specialment meta zof moħħa l-interessi tal-Russja għawek. Naddu issa l-onorevoli eh, Stravers. President, kollegi, grupp ta' parlamentari inkluż jien ktibna lill komissjoni li jagħmlu valutazzjoni tal-doppjar tal-kapaċità tal Nord Stream. Verità, Kommissarju, konti xokjat mir-risposta bil-miktub tiegħek u nikwota li wieħed iżid il-kapaċità li sistema ta' Nord Stream hija l-ewwel u qabel kollox deċiżjoni kommerċjali. Tmim il-kwotazzjoni. Jina najdila negozju pas-soltu memx xej ġdid, għalek ninaqat ma' l-opinjoni li saru minn kollegi nsaqsik tlet affarijiet. Verament zgur, meta wieħed iżomm moħħu l-elementi ġeopolitiċi li dan huwa proġett kommerċali, ġiviri li qed jevita l-Ukrajina l qabel kollox it-tieni, ma tħoss li l-espansjoni tal tal-Nord Stream tmur kontra l-istrateġija ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea u tal-Unjoni Enerġetika u t-tielet, fl-opinjoni tiegħek, kif tara li dawn kollha jaqblu ma' xulxin li wieħed jirdoppja il-Nord Stream u naqsu dipendenza fuq Russja. Grazzi ħafna mill-qoddim għal risposti tiegħek. Onorevole Ferreira. L'onorevole Ferreira. Grazie ħafna President l-iżvilupp tal-Unjoni enerġetika mhux ħadd irrepreżenta xejn iżjed sottu sottomissjoni f'dan is-settur strateġiku u vitali f'kwalunkwe soċjetà moderna għal l-interessi ekonomiċi fl-Ewropa. U dawn l-aġenti eh, ekonomiċi huma transnazzjonali meta speċjalment meta wieħed jiġi għal żvilupp ta' infrastruttura jew inkella l-integrazzjoni tas-swieq. Ir-risposta għal dawn mistoqsijiet kienet dejjem li wieħed jipprova jippromuovi l effiċjenza tal-enerġija li wieħed juża l-ejjun eh, ta' enerġija indiġena f'kull pajjiż eh, jkun hemm trasferiment effiċjenti bejn stat ieħor da kollu qed jintafa' fuq wara. Għandna bżonn skrutinju pubbliku u demokratiku fuq is-settur tal-enerġija huwa l-unika maniera biex inkunu nistgħu nsolvu daw il-kwestjonijiet. L-enerġija beni pubbliku u għanna bżon nirkupraw minn proprietarji privati. Ek għanda tiżviluppa l-Unjoni tal-Enerġetika. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tarant. Grazzi ħafna President. L-inizjattiva tal-Kommissarju Kefċovic li investiga l-aspett legali tal-Nord Stream 2 hija ħaġa li nħadna għożbija huwa użu uh, miftuħ ta' għal raġunijiet ġeopolitiku. Dan huwa tip ta' indipendentement mill-aspetti legali sbieħ li jinventaw fil-Royal Dachshell, Russja u l-Ġermanja, aħna surkanjati nintuk l-appoċ tagħna biex telebhom. Imma biex wieħed eh, jevita situazzjoni fi kulħadd jitlef nafu li l trianglu leġislattiv kunsil parlament u kummissjoni fej l-intenzjonijiet jintilfu għanna bżon li s-sur Tusk, skuza, eh, eh, Tusk, sur Tusk daħħal eh, tal-punt fuq l-agenda. U għek biss naraw kif Eva Sobotka u oħrajn x'izbal gbir ikun li s-sur Putin u s-sur Schröder jamlu dan eh, dal-gas eh, pipe li mux eh, tajjeb l ambjent u laqqas minn lat enerġiku. Sur kanjate, inti kont fil-negozju ta' zejt, jina kont nibni il-gas pipes fil-Germania taħt l-Unjoni Sovjetika il kapacita tal-Russja biex jibatu il-gas hija blaf 50 fil mhux użat waffqu dan il-pjan stupidu li huwa e- e- um, huwa dirett biex jaqret lill-Ukrajina. Il-President waqfu għax tkellem doppju ta' dak li suppost. Naddu issa għal kellimni jmiss. Is-sur Scheinfeld. <clears throat> Grazie ħafna. Sur President, il-qofol biex nibnu il-sigurtà tal-enerġija fl-Europa huwa li naqsu d-dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq l-enerġija importata, speċjalment mill-vant. Imma hija ħaġa diffiċli. L-investimenti fin-Nord Stream 2 għandna nifluhom bir-reqqa għax ma jaqbilx laqqas ma l-istrateġija tal-enerġija. Għedin f-situazzjoni verament stramba għax fuq naħa fil-dokumenti strateġiċi kollha l-Unjoni Ewropea tixtieq iddaħħal id-diversità, ma fl-istess ħin hemm kumpaniji li qed jagħmlu investimenti biex biex l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea in ġenerali tiddependi iżjed fuq ir-Russja. Jidher li hemm isu żewġ eh, sitwazzjoni opposta minn dak li jgħidu l-politikanti u dawk li qed jgħidu eh, u jirranġaw il-kumpaniji privati. Għandna nkunu involuti f'da u nistħarġu da. Il-Ġermanja hija għandha isma f'dan il-ftehim eh, ma' Gazprom. Għandha interess f'dan il-ftehim ma' Gazprom u hija ħaġa stramba li qed tibdew proġett ta' sekk fit-tul minar mal-gvern ikun informat sura ta' nies. Dan ovvjament għandu konsekwenzi għal komunità u għal provvista ta' eh, ċerta pajjiżi bħal Polonja u l-Bulgarija. Imma għandha patto ukoll fuq oħrajn ġirien, fuq pajjiżi ġirin bħal Turkija pereżempju, 2 biljun euro kull sena eh, huma involuti għed nitkellmu fl-istess ħin dwar dan huwa proġett bbażat fuq solidarità. Frankament, President, naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura li l-proġett jiġi magħluq. Onorevoli Girek. Europejskiego celu klimatycznego. Podstawowym... L-Unjoni tal l-enerġija mill-banda ġifiri u strument ġifiri li u um, u um, l-efficienza se tejna nixbu l-anijiet tana. U uh, dan jisse kollu impatt fuq kol fuq il-ħolqin tal-Unjoni tal-Enerġija. Jekk aħna senħarsu lejn il-futur jgħin din il-politika li qed nitkellmu dwarha u jekk u wkoll dwar il- kwistjonijiet storiċi li ma jistawx jibqaw mana u għalek jina naħseb li eh, din idea korretta. L-enerġija ġeja mill gaz u 20% iktar effiċjenti aħjar mill-karbonju u memx eh, u hemm tnaqqis ukoll fl-emissjonijiet ta' CO2 U mbagħad ħajkolna wkoll produzzjoni iktar flessibbli ħanużaw il gaz u ehm, l-enerġija wkoll ġejja ġeja mirriħ u bekk dan il-mod nkunu nistgħu nkatru l-effiċenza. l-importanza tal-pipeline qed nifmuħ u issa bżonn ta' kontrolli minnaħat tal-Unjoni Ewropea specialment fil-pajizi baltiċi tal-Unjoni Ewropea fejn jista' jkun eh, fejn minn fejn se jgħaddi dan il-pipeline u ovvjament ukoll importanti li eh, nerġgħu lura l-idea tal-proġett nejn. Grazzi. Onorevoli Banassit għal-minuta. Grazzi ħafna President, stajt l-Onorevoli Bosit, Komissarju, kollegi, pjanijiet biex wieħed jirdoppja n-Nord Stream imorru fil-mija kontra kontra l-anijiet tal-politika tal-enerġija li aħna eh, konna stabilixejn. Aħna għandha bżonn innaqsu d-dependenza tagħna fuq il-gas tar-Russja mhux biex niddiversifikaw eh, eh, lejjuni differenti imma nsibu alternattivi wkoll jekk inħarsu li l-kapaċità ta' Nord Stream kifini, miex, eh, kull ma tintuża u 50% tal kapacita taħħa, evidentement hemm konsiderazzjoni Ma' nix nħantu, nħallu din issir kwestjoni politika. mistoqsija hija aħna minn fejn irridu nġibu l-enerġija tagħna fil-ġejjini u fuq xi ħanaqgħu. Għandna risorsi, għandna bżonn nikkritikaw dan il-biċċa negozju. Grazzi ħafna. Naddu issa għal l-Onorevoli Salmovic. Eh, huma magħruf minn ħafna żmien li r-Russu jużaw il-gas biex jinfluenzaw pajjiżi differenti u biex ma jħalsux lej il-vant, lej il-punent. Fl-2007 il-provista ġiet sospiża l-Estonja. U kien hemm ukoll waqfin fil-provista ta' gas l-Ġorġja Eh, ġara l-istess fl ukrajina fej zidulhom il-prezzijiet. L-Unjoni tal-Monetarja eh, ġara l-istess eh, l-Armenja, Kirgizstan, Transnistria, f'daw il-każijiet kollha ġew esposti għal prezzijiet iżidu ola, għall-Balkani wkoll, Bosnia, Serbia. Anki dak il-pajjiżi, anki da il-pajjiżi jiddependu fuq da u jridu jisfnu skont il-mużika ta' Kremlin. Nafu li n-Nord Stream 2 ħajnaqqas l-indipendenza tal ukrajina Kif nistgħu niżguraw li dan mhux ħajġrix fil-ġojjina? Rajna qabel, rajna qabel, qed naraw issa. U x'mezzi ħajuża l-Kommissjoni biex ma nevitaw li dan narawha fil-ġejjina. Grazzi ħafna naddu naddu issa għall-Onorevoli Kristoforo. Grazzi ħafna President. Aħna kollha għandna bżonn hawnhekk eh, nkunu onesti u sinċiri. Jekk nisma dak li ntqal għawek, membri tal-Parlament, Kommissjoni, Kommissarju, kulħadd qed jgħid l-istess ħaġa. Qed jgħidu li aħna għandna bżonn insiru iżjed niddependu iżjed fuq nfusna biex innaqsu d-dependenza tagħna. Għandna ħafna juni ta' provista biex eh, jkollna ħafna ehm, tip ta' provvista biex ma niddependux fuq esportatur wieħed. Dak huwa l-punt ta' tluq tagħna. Imma l-mistoqsija tagħna hija dinx. Ħanamlu hekk bin-Nord Stream Niddubita. Il-Kummissarju qal u kellu raġun li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, provvisti differenti ta' gas naturali. Ma kif ħanamlu hekk? Qegħdin fi żmien ta' kriżi, għanna bżon namlu nieħdu ċerta deċiżjonijiet u namlu ċerta żliet. Għanna bżon eh, nużaw provvista ta' enerġiji indiġeni u l-Mediterran tal-Vant jew każ. U mezz biex aħna kunu nistaw nkunu dependu fuqna nfusna u ma dependux fuq il-provvista eh, provveditur wieħed jew nej. Ċipru eh, huwa membru stat membru emmek u eh, ejuniħor ta' enerġija. U mux biex ċipru, għamman l-Greċja, l-Izrael u Eġittu. Hemm oħrajn. Alternativi oħrajn li għanna bżon nifirxu iżjed. Nemirħu iżjed. Ma nix niddependu fuq proveditur wieħed kbir. Għanna bżon diversikaw proveditori u specialment għanna nħassu iżet fil-ġejjini u narfu li l-Mediterran tal-Bant huwa fej fej għanna bżon nibnu l-infrastruttura biex ikun ta' beneficju tal-Unjoni Ewropea, l-Stati membri tagħha u il-popli u itajjeb il-kapacità tagħna fl-enerġija. Grazzi, grazzi ħafna, jgħid il-President. Naddu issa l-Onorevoli Kofot. Minuta. Grazie ħafna, President, Komissarju. Nostri mannix nespanduwa. Sempliċi. Il-politika ta' enerġija għandha tinbżuha fuq il-solidarieta u kapacita enerġetika propja. Nord Stream 2 tevita l polonia tevita l ukraina Tizola daw il-pajjiżi tal-Baltiku ħafna nofs il-kapacità ta' nofsin mhux użata. Eh, kull ma ħasservi huwa biex eh, tagħti premju lil Putin. Putin li bħalissa qed jibbombardja s-Sirja mandu mhux ħaqqu premju. L-estensjoni tan li servi biss biex iż-żejt eh, u iżid il-dipendenza tagħna fuq il-gas Russu. Aħna għandna niffokaw fuq l-effiċenza tal-enerġija u libnu suq ta' enerġija u waħdini fl-Unjoni Ewropea. U nispera l-Kummissarju tagħmel fil kull ma hemm eh, fis-seta tiegħek biex tagħmel dak. Grazzi. Naddu issa Naddu issa l onorabri Jaskiewicz. Grazzi ħafna nixtieq infakrek li l-pajjiż tiegħi il-Polonja mela qed nitkellmu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 min jirrealizza proġett li mor kontra l-prinċipi fundamentali tagħna u dan il-proġett qed jitmexxa l qoddim minn pajjiż li mhux membru tal-Unjoni Ewropea u dan kollu qed isir bi volontà ta' xi gvernijiet tal-Unjoni Ewropea stess u qed naraw li f'dan il-proġett nistgħu aħna nkatru s-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. Qed nistabilizzaw il-sigurtà imma dan qed joħloq monopolju minflok u qed noħol u s-sigurtà tal-enerġija għal stat membru wieħed biss tal-Unjoni Ewropea. Mela din is-solidarjetà fejn fejn tinstab? Smajna ħafna dwar is-solidarjetà fil-kas tal refugjati, mbagħad il-politiki differenti tal-Ġermanja. U għandi mistoqsija l-Kummissjoni. Analiżi dwar Nord Streams saret, ġifiri u li qed nikkonformaw mal pakket tal-enerġija. Grazzi ħafna, grazzi President. Issa nixtieq naddi l-mikrofonu li sur Ċaba Molnar għal minuta. Grazzi ħafna. Grazzi President, Kummissarju. Aħna ovvjament rridu enerġiji provvisti sostenibli tal-enerġija u dan mhix ħaġa li l-ħodor jew jambientalisti ħolmu bija, le qed nitkellmu dwar dak li jixpruna l-iżvilupp ekonomiku tagħna u l-xogħol differenti ovvjament għandna sorsi differenti u tradizzjonali tal-enerġija ma fl-istess ħin għanna naddu diversifikazzjoni għax jekk s sigurtà tal-enerġija mhux ħatkun sostenibbli. Wara e, ċifri stess li ħarġu minnaħa tal-Kummissjoni prezzijiet tal-enerġija diversifikazzjoni, ovvjament il-gas e, tal-Russja parti mill- e, dawn il-kalkoli, imma ir-Russija tiserħu fuqna wkoll aħna konsumaturi prinċipali għandhom l-imsieħba tagħhom eh, fil-vant il-bijet u huma interessati u kol fina u fil-kummerċ. li jena naħseb li dina tagħmel parti mis sustenabilità Grazzi ħafna, Sur Kuxmek, għal-minuta. Grazzi ħafna, grazzi President, mella dan il-Nord Stream tnejn. L-ewwel qabel kollox qed nitkellmu dwar xi ħaġa politika mhux ekonomiku għax il-ħiliet ta' Nord Stream wieħed qed jintużaw bi 50% biss. Imbagħad dwar il-gruppi l-kbar tal-enerġija inkluż Gazprom li b'mod regolari jabbużaw u il-Kummissjoni nidet monopolju u ġifiri dana ifisser li hemm il-prinċipju ta' solidarjetà involut u Um, importanti li 28 stat membri jirrispettaw dan. Jekk eh, mela tinkatru solidarieta eh, vizavi l-immigranti, mela l-ikbar rappresentant ta' dawn il-pajzi il-Polonja kif eh, se jikseb rispett vizavi s-sigurtà tal-enerġija u qed nitkellmu dwar it-Trattat tal-Lisbona hawnhekk ukoll. U pala konsekwenza nixtri li jiġi mbluggat dan l-investiment li huwa prinċipalment Russju. Grazzi ħafna jgħid il-President għal dan l-intervent. Issa nadu għall-Onorevoli Griffin. Grazzi ħafna President, is-sigurtà tal-enerġija sfida kbira l-Ewropa. Fir-Revenue Unit id-dipendenza fuq l-importazzjoni vera tkatret f'dawn l-aħħar ftit snin stess speċjalment il-gas naturali. F'dan il-kuntest nixtieq nisħaq hawnhekk li soluzzjonijiet għall-sigurtà tal-enerġija jinkludu li insaħħu l-integrazzjoni tas soħ li insaħħu l-isforzi tagħna fuq l-effiċenza tal-enerġija u li nippromovu l-iżvilupp tal-enerġija li tiġedet li nirdupjaw il-ħila tal-pipeline tan Nord Stream. Dan għadu implikazzjonijiet li għandhom jiġu evalwati mill-qrib mill-Kummissjoni. L-ewwel qabel kollox Sur Kanjete, il-Kummissjoni trid tassigura li dan il-proġett jikkonforma mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea fuq is-swieq tal-enerġija u qed inħeġġeġ ukoll il-Kummissjoni sabiex urġentament investiga xejn fisser id-dupjar tal-kapaċità tal-pipelines għal pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant. Huwa fl-interess tagħna li jinsibu soluzzjoni komprensiva sigurtà tal-enerġija, soluzzjoni li se tkun ta' benefiċċju l istati membri kollha. Minix konvinta jiena li dan il-proġett jagħmel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 Iva, forsi għal kollox hawnhekk f'din l-awla, għalhekk jiena se nitkellem u nifoka fuq dak l-element l-iktar importanti, solidarita u eh, rispett tal-liġijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. U Hawnhekk f'din l-awla dawn il-valuri ġew ikkwotati fuq ċirkustanzi kollha u jitkellmu dwarhom ħafna fl-Ewropa. U is-solidarjetà Ma nistax ngħidu li jkun hemm solidarjetà l-istati membri kollha mill-banda imma mbagħad mill-banda l-oħra eh, ma tiġix applikata hawnhekk għal dawn il-finijiet ekonomiċi. Jiena bħala ċittadin Ewropew nispiċa vera delus jekk dan jkun il-każ. Grazzi ħafna. Grazie ħafna Claudio Franzellizza. Grazzi ħafna, grazzi President, Kummissarju. Meta F'Marzu tal-2014 il-Kunsill Ewropew ikkonkluda li rridu aħna noħorġu bi pjanza biex innaqsu d-dependenza tal-enerġija fuq ir-Russja kienu qed issuġġerixxu li lilin li nsaħħu il-relazzjoniet tagħna mal-fornituri barra ir-Russja rridu wkoll nippermettu li jintużaw riżorsi ġodda ta' enerġija. Pala punt, id il-twessiħa tal-pipeline ta' nozzi, dana se jolqot il-pajizi tal-Europa ċentrali tal-Vant u dana se jfeverixi l-interess ta' xi pajizi biss tal-Unjoni Ewropea, xi kumpaniji, u dana se jmur kontra l-prinċipju ta' solidarietà u azzjoni komuni li hemm fil-lini gwida tal-strateġija komuni li l-Komissjoni stess iżviluppat fuq talba tal-Istati membri u għalek qed nitkellmu dwar pass vera negattiv minn xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għall koezjoni u solidarjetà Ewropea. Għalhekk jiena vera nemmen li rridu aħna rridu nżommu mal-istrateġija tagħna ta' sigurtà tal-enerġija jekk ma nixtiequx li nispiċċaw vulnerabbli għal waqfin fil-fornituri kemm jekk qed nitkellmu dwar diżgwiti politiċi, kummerċjali, fallimenti strutturali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, grazzi. Onorevoli Marjax għal minuta. Ευχαριστώ e Πρόεδρε. Grazzi ħafna President. Nord Stream 2. Dan il-proġett qed juri li anka fil-politika tal-enerġija hemm aspetti oħra li huma involuti. Il-kanċerrier Merkel qed tgħid li mhux ħanabbandunaw l-Ukrajina, imma issa permezz ta' dawn il-kumpaniji il-kbar huma dawk li qed jixprunaw dan il-pjan sabiex nirdupjaw Nord Stream. Vera importanti li konna diversifikazzjoni ta' storsi tal-enerġija kemm fir-rotti tal-transitu kif ukoll fornituri. South Stream qed jgħaddi minn pajjiżi dan huwa żvilupp vera importanti u aħna u koll qed nistudjaw possibiltajiet oħrajn. Il-Greċja, Ċipru, l-Eġittu involuti. Il-parti tal-vanta tal-Mediterran il parti tista' ssir vera importanti vizavi l-enerġija u li nizviluppaw l-enerġija mill-idrokarbonju dana koll jista' jgħinna niddiversifikaw. Grazzi ħafna. il-kellim li imis. Grazzi ħafna, il-Kummissjoni mandiġ biss tħares lejn dan il-proġett pala wieħed kommerċjali għajti sur-Rope, eh, trid tikkonsidra tibdil fil-klima, l-enerġija, l-anijiet. l anijiet tal-enerġija. Ma dan il-proġett imur kontra l-antana li nidiversifikaw il profissi tana tal-enerġija. U dana u kol muxet konforma mal prioritajiet tana marbuta ma tisjieħ tal-sigurta tal-enerġija. Aħna nix bżon infrastruttura oħra tal-enerġija fil-Bahar Baltiku u aħna diġa għanna sorsi alternativi tal-enerġija. Per eżempju, fil-Litwanja hemm e, terminal tal-enerġi, sfortunatament dan juża terzi bista l-kapaċità tiegħu dan l-impjant għal raġunijiet differenti nittama li dan il-proġett mhux se jsir falliment ieħor fil-politika tagħna peress li dana ma jistax ikun jiġi ikkonsidrat pala fl-interessi tal-politika Ewropea. Grazzi ħafna. Fissem il-Kummissjoni Ewropea nixti nadi l-mikrofonu l-Kummissarju Sur Miguel Arias Kanjete. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli, nixti um, ehm, nirringrazzjakom għal kummenti vera tneħu gost li qed eh, najdu l-istess ħaġa fil-kuntest ta' sigurtà tal-enerġija diversifikazzjoni vera importanti. Din politika li l-Kummissjoni qed tiżviluppa aħna qed eh, napoġġaw il-proġetti kollha tal-diversifikazzjoni. Hemm l-istrateġija tal-ħażna tal-gas pereżempju li se tiġi mnedija fil-bidu ta' sena d dilam Dan importanti wkoll għall-enerġija aħna tnapoġġaw l-iżviluppi fil-kuritur tan nofsinar vera importanti li l-pipelines differenti temmisfel jintużaw. Fil-bidu se jkun hemm 10 BCMs biss, imma fil-futur se jkun hemm rabtiet mhux biss mal-Azerbajġan imma ma' Turkmenistan u meta l-kundizzjonijiet ikunu xirqa mal-Iran ukoll aħna nitkellmu dwar ammonti konsiderevoli tal-gas dwar kważi 3000 BCM hemm possibiltajiet oħrajn ukoll possibbli rridu wkoll nagħmlu kondizzjonijiet bejn il-Peninsula Iberjana mal-Ewropa ċentrali u bekk jista' jkun hemm flussi tal-gas. Għalhekk hemm ħafna proġetti ta' diversifikazzjoni qed jiġu pjanati u l-istrateġija tagħna hija diversifikazzjoni ta' sorsi differenti u rotot ukoll. U Nord Stream 2 dana mhux qed jisegwi dawn l-anijiet, anzi jekk jimbena, dana mhux biss se jkattar id dependenza tal-Ewropa fuq fornitur wieħed imma fuq rotta waħda biss b'mod iktar preċiż il-proġett jista' huwa iwaqqaf ir-rotta ta' transitu bukra u mbagħad l-importazzjonijiet 80% tal-importazzjonijiet mar rissa se jifukaw fuq rotta waħda u dan se jorqod is-suq eh, Ġermaniż u koll. U għalek mela il-fat li dan il-proġett eh, muxet jamalga ruħu mal penni tal-Unjoni Ewropea għalek dan għati kawza dubi. U eh, kif diġat il-kom jena hemm kapaċità żejda wkoll għal gass mir-Russja għalhekk għal dawn ir-reġinijiet il-proġett ta' Nord Stream 2 qatt mu se jsir proġett ta' interess komuni, qatt mu se jkun ta' benefiċċju għal finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Jew qatt mu se jieħu appoġġ mill-Unjoni Ewropea. Nista' ngħidilkom li aħna se nkomplu nagħmlu il vatazzjoni tagħna tal-proġett ta' Nord Stream 2 speċjalment sabiex nassiguraw li hemm ħarsin sħiħ tal-leġislazzjoni tas-suq intern aħna se nagħmlu l-kuntatti mal-operaturi differenti parlamenti u regolatur ġermani sabiex insiru nafu iktar dwar id-dan il-proġett. U għabbażi ta' dawn l-affarijiet il-Kommissjoni se tiġbed il-konklużjonijiet fuq kemm ehm, dan il-proġett huwa legali u dwar il-miżuri li għandha tieħu l-Kummissjoni u jiena se nkompli ninforma l-Parlament dwar xi żviluppi fuq dawn il-proġetti. Iva, stam, l-kompaniji biex jarraw li dwar il-viabilità kommerċjali imma jekk il-proġett jiġi implementati, il-Kummissjoni trid tassigura li la ki tiġi imħarsa. Kif diġà għattilkom North Sim Train, eh, tnejn ikollu jaħares eh, il-liġi tal-Unjoni Ewropea, speċjalment it-tielet pakket tal-enerġija imma ukoll ir-regoli tal-ambjent tal kompetizzjoni tal-akwis pubbliku. Jiena se nagħti attenzjoni spazjali lil dawn l-affarijiet. European Grazie al Kunsill Ewropew e il-Ministru Nicolas Smith, President fil Osor, il-Presidenza tixti tirringrazzja l-Parlament għal dan id-debattitu ferm interessanti u fl-interess il-Parlament qed jieħu fl-sigurtà tal-enerġija inkluż dan il-proġett ta' Nord Stream il-sigurtà tal-enerġija vera importanti għall-Unjoni Ewropea ċittadini tagħha kif ukoll għall-ekonomiji, sigurtà tal-enerġija. Et juri dan ġifiri u hemm aspetti differenti ekonomiċi, ambientali, politiċi u l-Unjoni trikolla kollha viżjoni u għanijiet komuni importanti li nitkellmu b'vuċi waħda. L-Unjoni tal-Enerġija tipprovdi qafas li jippermetti l-Unjoni tikseb dawn l-għanijiet. U biex nikwota Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew miż 17 ta' 20 ta' Marzu tal-2015 punt D tal-konklużjonijiet fejn hemm miktub li qed jarsa biex jassigura li ftejmet kollha konnessi max-xiri tal-gas mill-fornituri esterni dana għandu jkun konformi 100% mal-politika tal-Unjoni Ewropea speċjalment għat-tisħiħ ta' trasparenza ta' dawn il-ftejmiet u l-kompatibilità tagħhom ma' dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u li dikkonsidraw is-sigurtà tal-enerġija u dawn huma l-konklużjonijiet u jiena naqbel mal-kummenti tal-Kummissjoni għalhekk il-Presidenza se taddi il-messaġġ tħassib lil dawk involuti. Grazzi ħafna.